ċess u rridu din is-sena rridu na tkun opportunità tagħna biex nagħmlu dan. Grazzi għal diskorsi tagħkom ta' minuta l issa morru għal dak li għanna sta fuq l-agenda l-rapport tal- preparazzjoni tal-foresti għattibdil fil-klima. Unna il-mikrofonu lil Sur Arsensi, sal-erba minuti. Grazzi, Sur President, Komissarju, kollegi. Aħna nafu illi għalina li għadina għek fil-prezenti f'din is sarda dan huwa suġġett importanti għalina l-koll. Nafu illi il-foresti jirrappreżentaw ix-xogħol tagħna, l-ħidma tagħna, l-identità tagħna kif ukoll is-sorsi ta' materja prima għalina. Aħna nafu illi dawk illi ġejjin mill tramuntan mit-tramuntana tal-Ewropa jafu kemm importanti l-foresti dawk li forsi ġejjin mill-Mediterran jafu illi hemm bosta boskiet jew foresti li forsi ma jafux li kienu jeżistu. Jiena naħseb li jekk aħna minn nofsinhar tal-Ewropa nitilgħu il fuq li tramuntana tal-Ewropa nistgħu naraw li hemm bosta foresti differenti li huma produttivi wkoll. Dawn huma l foresti differenti li għandna u dawn huma l-importanti għalina huma speċjali, però minkejja l-fatt li huma differenti importanti illi niftakru li dawn huma importanti għalina u naturalment aħna rridu nippruvaw nipreservaw il-varjetà. Din hija xi ħaġa li ta' importanza kbira parti minn hekk hemm differenza kbira bejn ir-reġuni u importanti illi aħna ngħidu li fl-Ewropa kollha jkun hemm kooperazzjoni qawwija għall protezzjoni l ħarsien tal-foresti. Aħna ehm, pitada ħa nivutaw fuq il-rapport tal-Parlament fuq il-ħarsin tal-foresti aħna nafu li dan kien rapport importanti fejn kien hemm kooperazzjoni bejn il-membri parlamentari ta' kull pajjiż u kien hemm kooperazzjoni tajba ħafna aħna nafu li kważi kien hemm 50 emenda ta' kompromess illi tresqu U dawn kienu emendi li tresqu minn partiti differenti, minn reġjuni differenti tal-Unjoni Ewropea u li aħna permettejna li dawn jitresqu. Għallin raġuni jiena naħseb li l-pozizjoni tagħna bħala Parlament Ewropew għandha tkun ċara għad nħu gost li għad għassek ċara għalli bekk aħna nkun nistgħu nkomplu nġildu l-effetti negattivi tal-bidla tal-klima. X'nixtiequ aħna aħna nixtiequ li permezz tal-white paper aħna li garantixxu il-ħarsien tal-foresti kontra l effetti negattivi tal-bidla tal-klima permezz tal-regolament ġdid li għandu jkun propost min-naħa tal-Kummissjoni. Ħalli bekk aħna nkunu nistgħu niġġieldu aħna kontra n-nirien li jistgħu jkunu eh, jistgħu jiġru fil-foresti tagħna. Aħna nixtiequ li jkun hemm iktar finanzjament u appoġġ għal l-iżvilupp u l-ħarsien tal-foresti tagħna 2% tal- tal-żona Ewropea fil-fatt hija miksija bil-foresti, iżda aħna rridu naraw li nistabilixxu kriterji importanti ħafna għall biomassa li aħna għandna bżonnhom anke għall użu tal-enerġija minn dawn il-foresti għal din raġuni aħna rridu nsibu wkoll soluzzjoni sostenibbli. Ningrazzjak. għandna l-kaċ u Is-Sinjura Pasescu jgħal l waħda fuq il-lista. Grazzi, Signora President. Nemmen li r-rwol ta' dan ir-rapport huwa biex niftħu diskussjoni fuq il-protezzjoni tal-foresti kif ukoll l-informazzjoni u l-attività li hija bażata fuq il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-awtoritajiet tal-istati membri. Għalhekk jiena nixtieq nixbet l-attenzjoni tagħkom għall-artiklu 23 tar-rapport dwar il-ġlida kontra il-logging illegali. Nixtieq infakkarkom li biex nimplementaw immaneġġar sostenibbli għal-foresti huwa tajjeb għal biodiversità fl-Ewropa u biex nkunu nistgħu nifinalizzaw dan il-proċess iridu nżidu r riżorsi finanzjarji u anki neliminaw l-ostakli li qed jagħmlu dan għal dan. Imma għat tibdil fil-klima u l-forestazzjoni rridu korraġġaw inħedġu dan li jsir f'proġett multinazzjonali nilqa l-inizjattivi biex ikonna programmi ta' tejja għall-impjegati wkoll. Is-Sur Ferrera. Gr Grazzi, Signora President. Dan huwa suġġett fast ma nixtieq insemmi żewġ punti. L-ewwel li rrid nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għat-teddid li għamna l-foresti umbat l-speċi eżotiċi Imma nixtieq nitkellem fuq il-ħruq tal-foresti nixtieq ngħid li dawn narawhom f'ċerti postijiet u studju ta' dan l-impatt jista' isaħħaħ dan kemm għal tedid bioetiku għalhekk ir finanzjari finanzjarji jiġu allokati minn programmi tal-komunità biex ikonna l-evalwazzjoni tal-istat ekoloġiku tal-foresti u biex intejbuhom kif ukoll ir-riforestazzjoni ta' speċi anki nattivi u anki il-biodiversità. Umbat nixtieq ukoll niġbet l-attenzjoni tagħkom għal kondizzjonijiet naturali u tal-ekosistema tal-foresti li tinsab fl-Ewropa. Nridu nirrikonoxxu daw, namlu użu minnhom namlu użu tal-valur li għandhom u nejnu li żviluppaw id-dinja rurali. Eh, Skużan, Mr. Pascal ewwel. Grazzi ħafna ħna nafu li dan l aħħar studji li saru dwar l-effetti tal-bidla tal-klima fuq il-foresti fl-Ewropa rajna illi fil-fatt dan dal-waqt ħaj kunem reazzjoni għal kondizjonijiet li qed tiġib maħal bidla tal-klima. Aħna nafu li rridu nanalizzaw eżattament x-reazzjoni jista' jkun hemm fir-reġjuni differenti tal-Unjoni Ewropea nafu li pereżempju reġuni montanjużi jista' jkun hemm reazzjoni differenti minn reġuni oħrajn u nafu li l-kondizzjonijiet l-oħrajn li hemm bżonn li nqisu huma d-diversità tal-effetti tal-bidla tal-klima, pereżempju fil-nofs ta' l-Ewropa fiċ-ċentru tal-Ewropa żguri li jista' jkun hemm żdieda fit-temperatura minn wieħed sa' żewġ gradi Celsius u għad raġuni huwa importanti ħafna illi meta aħna nissuġġerixxu dawn il-miżuri ta' adattament aħna dejjem inqisu l-ispeċifiċitajiet u karatteristiċi speċifiċi ta' reġjuni differenti tal-Unjoni Ewropea ringrazzjak. Grazzi Sur President. Illum il-kollegi tiegħi u aħna fid-dal tkellimna fuq eh, l-istorja tal-Unjoni Ewropea Din li tal-foresti importanti għax il-foresti għandhom rol importanti biex iġildu tibdil fil-klima aħna nemlu ħafna bħal enerġija rinnovabli li importanti ma l-foresti m'għandhomx ma jingħatawx l-istess importanza għax id-dum biex għed ikabbar foresta l iridu inħedġu li sirdan li kunem riċerka l-iktar anke meta jkun hemm il-ħruq fil-foresti biex ma dan ma jsirx l-aktar għax jekk ikunem dawn il-ħruq fil-foresti jista' jista' jagħmel dannu għal foresti sħiħa. Il-Parlament irid iżid Thank you very much. Thank you. Irrit li kuna fatturi li jżidu dan. U issa l-Kommissjon. Thank you, uh, Madam President, and uh, honorable members of Jiena nixtieq jina eh, unnek għet nindirizza l-membri tal-parlament u pjuttost start nishtiq ringrazzja l-sur Arsemis għal-rapportera xoll li għamel biex jiprepara dan il-rapport fuq il-foresti. Grazzi u koll l-membri tal-komitati li tawna il-veduti tagħhom u taw il-kontribut fali tagħhom. Il-Kummissjoni ħabret l-intenzjoni għal Green Paper fuq il-ħarsin tal-foresti f'kuntest tal-White Paper tal-2009 u tibdil fil-klima din ġiet adottata f'Marzu tal-2010. Il-Green Paper u rrit dawk l-affarijiet li huma soċo-ambjentali wkoll u dak li konna qed niffanċaw fis-snin li ġejjin. Umbat kellna wkoll sistemi oħra tal foresti fl-Ewropa. Umbat ukoll stidnet il-Parlament u anke l-Kunsill kif ukoll il-partijiet interessati oħra biex joruna x'inhu l-veduti tagħhom fuq il-ħarsin tal-foresti fuq il-protezzjoni tagħhom u x'nistgħu nagħmlu aktar fil ġejjini biex ikonna aktar valur u biex naħdmu kemm fuq livell ta' stat membri u anke fl-Ewropa in ġenerali. Il-prinċipju kien biex nżidu l-kompetenza u s-sussidjarjetà tal-pajjiżi u naraw kif nistgħu l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi biex il-foresti jiġu imħarsa u biex l-informazzjoni biex niksbu dan tkun hemm l-estalina. L-aħħar sena kienet waħda fejn rajna ħafna eh, konklużjonijiet anki dawk kollha li tawna l-informazzjoni mal-partijiet interessati qed noħduhom biex nkunu nistgħu naħdmu fil- futur. Ma kien hemm dibattitu pjuttost twil jekk l-Unjoni Ewropea għandix bżonn din il-politika jew le. U biex naraw x'inhi l-impatt soċjoekonomiku ta' dawn il-foresti dan rajnija f'dak li għamlu il-partit interessati u l-Konsil kif rajna istaħna fil-rapport li għamel sur Arseni u għalek fl-istess mod hemm bżonn li jkollna ħafna iktar informazzjoni fuq livell eh, sħiħ u wiesa bħal impigi, stocks, provizjonijiet, il-carbon footprint, biodiversità u kull istituzzjoni tisħaq li jrid namlu dan biex insibu kollox. U sakemm nistennew ir-rapport tal-Parlament, aħna bdejna naħdmu mal-istati membri biex niżviluppaw aktar u b'mod ċar l-informazzjoni preċiża fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea. Ir-rapport jgħinna biex nifuka fuq dan ix-xogħol. Irikun hemm fażi oħra li niżviluppaw l-informazzjoni se naħdmu fuq iż-żewġ aspetti fis-sena li ġejja mingħajr ma nżidu x-xogħol dejjem fl affar kellhom xaqsu mal-foresti. Informazzjoni li hija importanti fil- fil-futur irridu naraw li kollha valur miżjud fejn jitlu dawn il-kustjonijiet ambientali. Għalhekk biex ikonna Unjoni Ewropea li tkun tista' tejn biex il-foresti ikunu ta' beneficju għalina. Il-Kummissjoni tistudja dan ir-rapport fid-dettal u nirriflettu fuq ir-risposta tagħna kemm għall konklużjoni tal-Kunsill. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom, grazzi lill kummissarju grazzi kollegi tal-ibqajtu mana, grazzi l rapporter id-dibattitu issa spiċċa u l-vot isir nar l-erba. Issa ħna niltaqgħu għada fid-disa